Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist eröffnet. Rodwa tajba, kollegi. Nistaw niftħu il-sessjoni ta' dal-għodu. L-għawennet, eh, punt ta' informazzjoni.